il-minuti tal-laqa tal-lum ser jitresqu lill parlament fil-bidu ta' sessjoni li jmiss. Jekk intom għandkom xi kummenti, ir-riżoluzzjoni li ġew adottati illum f'din is-sessjoni ser jintbatu lill-entitajiet u l-istituzzjonijiet imsemmija. Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew